Il-President tan Nigeria. Sehr geehrter Herr Präsident Buhari, Sir President Buhari, Signori, kollegi, nishtiq, l-eccellenza tiegħu President tan Niġerja merħba f'dal-Parlament Sur Buhari ġie elett f'Marzu 2015 pala President tan Niġerja. Huwa propona aġenda ta' riformi wara tranzizzjoni paċifika wieħed li ġilet il-korruzzjoni f'pajjiżu, jinvesti fl-ekonomija, ma dana kollu huwa determinat li ġilet il-terrorizmu fin-Niġerja. Il-koll nafu bl-atroċitajiet tal-Boko Haram illi affettwaw il dal pajjiż u eh, jinsabu qoddim netfeksibiet tagħna appuntu ma ta' niftakru anka l-attakki għatru ta' t-mim ġemali għadda. 85 persuna tilfu ħajjitom għalmenu dawk li nafu bihom u rridu nesprimu l-kondoljanzi u solidarjetà tagħna mal-President. Assigurajt ukoll il-President Buhari li l-Unjoni Ewropea, partikolarment il-Parlament Ewropew, ser jappoġġaw fil-ġlida kontra terrorizmu f'pajjiżu. Fl-istess ħin, ovvjament, nixtiequ nappoġġaw il-riformi fin-Niġerja waħna lesti illi hawnhekk fil-Parlament Ewropew nagħmlu dak kollu li nistaw sabiex niżguraw illi jsiru investimenti fl-ekonomija Niġerjana u nibnu kummerċ anka ma', ma pajjiżek. Għal darboħra merba merħba il-Parlament Ewropew untik eh, il-mikrofonu sa' President. So, Sur President tal Parlament Ewropew, Sur Martin Schulz, eh, Vice Presidenti tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament, Sinjuri. Nishtiq nesprimi l-apprezzament tiegħi il president tal-Parlament Ewropew, is-Sur Martin Schulz, tal-li stedinni nindirizza sessjoni plenarja ta' il-lik leġislattiva tal-Unjoni Ewropea. Jina onorat u eh, anka eh, nieħu gost li eh, għaziltu li nindirizza lilkom dell-okkazjoni. Xtaqtu kol inwassal lil mexxej Ewropej, il-parlamentari u n-nies l-Ewropa Eh, messaġġ eh, ta' biberija minn pajjiżi. Il-poplu Niġerjan jirrikonoxxi b'apprezzament kbir is-sagrifiċċji finanzjarji u materjali illi l-Unjoni Ewropea u pajjiżi individwali għamlu lejn il-proċess elettorali u l-istituzzjonalizzazzjoni ta' regoli demokratiċi fin-Niġerja. Palma ġara qabel, l-Unjoni Ewropea appoġġat il-Kommissjoni Elettorali Nazzjonali Indipendenti fit tmexxija e, tajba tal-aħħar ġenerazzjonijiet fil-Niġerja fejn ir-riżultat aħħari e, eh, anka ġe rapportat sensi sa' livell internazzjonali. Niġerja tieħu nota tal-kontribuzzjoni kbira tal-Ewropa sabiex ikun hemm elezzjonijiet ġusti, ħilsa u aċċettabbli f'pajjiżna. Illum ser eh, najt l-investimenti Ewropej illi saru fawissu qed iħallu l-frott. Jina wieħed mill-riżultati aħħarin tal-investimenti Ewropej fid-demokratizzazzjoni tan-Niġerja. Fil-fatt, il-reġim preżenti huwa prodott ta' għażla demokratika illi saret mod konxju mill-poplu Niġerjan permezz ta' votazzjoni. Sur President, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, id-demokrazija eh, daħlet fin niġerja u ser tibqa' fi pajjiżna. Darwa ġin saret aktar malajm li ħsibna Niġerja se tkun mitqisa fost eh, l-iktar demokraziji virili b'saħħithom mustabbli fl-Afrika jista' jkun hemm eh, xi eh, problemi ma dawn jistgħu jkunu limitati mill-mekkaniżmi ta' sigurtà tal-demokrazija elettorali. L-avvenimenti li wassu l-elezzjoni ġenerali fin niġerja fil-bidu ta' sena 2015 jagħtu indikazzjonijiet qawwija li l-pajjiż kien f'periklu. kena rabja, espressjonijiet ta' animozita miftuħa u anka teddit u violenza illi eh, eddew il-mini vota. Dan sabiex eh, nżommu l-status quo u anka eh, kienem dubji mitfuwa fuq l-istabilita tan-Niċerja. L-avvenimenti li kena fiċ-ċentru tal-Kollezzjoni Nazzjonali kienet situazzjoni temporanja tal-biża illi saret minn aġenti id-disprati tal-status quo. Bilan illi jizommu il-seta eh, u l-poter ta' rizorsi nazjonali l-interessi agosti tagħhom. Il-paċenzja l-maturità li bija uffiċjali tal-INEC taħt il-professur Attiħu Ruġega mod kif indirizzaw situazzjoni u ġildu għad-demokrazija u kontribuzzjonijiet Ewropej għanna għax nir-ingrazzaw l-alla illi in-Nigeria in la toħroġ minn dawn il-problemi. Kifet fi bnadi oħra l-azzjoni tal-ex prezident ta' Nigeria Goodluck Ebele Jonathan jaġna minn il-ħara eh, l-ewel darba fl-istoria ta' Nigeria kandidat tal-presidenza u president prezenti eh, accetta telfa minkejja illi forzi u agenti u benefatturi tal-reġim għallulu biex ma jagħmilx dan. Eżis parlamentari, sinjuri, napprezza ir-relazzjoni speċjali li teżisti bejn in-Niġerja u l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija l-imsieħeb prinċipali ta' żvilupp għan-Niġerja u pilastru ta' appoġġ għal konsolidazzjoni ta' demokrazija u żvilupp ekonomiku f'pajjiżna. Sur President, aħna fl-Afrika napprezzaw il-problemi ta'kom u ma kif eh, toħol u ġestjoni tajba ta' prosperita u kompetizzjoni, ma dana kollu il-problemi tagħna huma l-faqar, il-mart u teknoloġija illi għada lura ħafna. Mhuwiex diffiċli li wieħed japprezza tip ta' sfidi illi eh, waslu li jom dal-problemi. Inkwit intern, refugġati, nis jivjaġaw bil-bahar, droga u traffikar tal-bnedmin, etc. etc. Il-kaos mhux ġar illi xi ħadd jixtieq għal stant huwa fl-interess kollettiv tagħna illi nikkooperaw u nġildu dal-problemi serji fl-Afrika. Sur President, neħu gost li ġa għanna dialogu politiku annuali Unjoni Europea Nigeria illi se jkompli saħħa l-kooperazzjoni tagħna skont valuri komuni u interessi komuni, speċjalment fil-floqsma tal-paċi, sigurta, demokrazija u governanza tajba. Permezza dal-forum, inneċinna nkomplu fuq bażi regolari illi naqsmu flimkien perspettivi fuq eh, kwistjonijiet importanti reġjonali, kontinentali u globali bilan illi konna pożizzjoni komuni. Aħna nan pen illi nintensifikaw id-dialogu politiku u kooperazzjoni f'kuntest ta' tri eh, il-qoddim konġunta Niġerju Unjoni Ewropea. Itnej li aħna nemnu fil-paċi u sigurtà, rispett lejn drittijiet tal-bniedem, demokrazija u governanza tajba, gwaljanza u tolleranza, pala modi kif niżviluppaw soċjetajiet b'saħħithom u uh, s-soċietajiet onja. Barra minnek fil-kontest ta' dawn ir-rabtiet Unjoni Ewropea Niġerja, nixtieq nirrikonoxxi li l-Unjoni Ewropea kellha diversi drabi tikkondanna l-attivitajiet ta' gruppi estremisti, inkluża l Boko Haram fin-Niġerja, kif ukoll il-komunità ekonomika tal-pajjiżi Afrikani. L-Unjoni Ewropea ħadet nota tal-fatt u qalet kif l-iżvilupp ta' strateġija kontra terrorizmu fin-Niġerja u anka l amenda fil-flat tal-kontra terrorizmu fin-Niġerja juri kif il-gvern għandhom pen jġilet il-Boko Haram. Il-Nigeria ta' prezza dil-kollaborazzjoni mal-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-qasam tal-appoċ tekniku, bini ta' kapaċajiet għal servizzi ta' sigurta u anka ikkonnem eh, titwassal assistenza għal iżvilupp. Minnaħa tagħna ġġornajna regoli tagħna tampen fil-ġlida kontra terrorizmu u għat insegwu b'attenzjoni kbira il-trattament ta' terroristi eh, maqbuda ċivili il jinqabdu f'konflitt u f'termini ġenerali inħarsu il-propietajiet l-antana u li nużaw eh, forza minima fil-ġida tana kontra il-terrorizmu. Fid-dawta dan kollu nixtieq neħu l-opportunità sabiex ningrazzja stati membri individwali tal-Unjoni Ewropea għall-assistenza tagħhom lejn suċċess fil-attakk militari Niġerjan kontra elementi terroristiċi ta' Boko Haram. Diversi membri tal-Unjoni Ewropea wedu illi jgħatu lajnuna tagħna sabiex neħilsu lil-tfajli tal-iskola ċebok forsi jinteressakom kunu tafu li fraqa reċenti li kelli mal ġenituri tal-tfajliet mill-iskola ċibok fejn eh, assigurajtom li l-gvern musser jieqaf qabel dawn il-tfajliet jinħelsu ħajjin u nerġaw eh, neħdum l-urant il-familji tagħhom jiena nibqa eh, impenjat qoddim din il-kawża. Minn meta ħadd l-inkariku tiegħi f'Mejju li għadda, organizzajna mill-ġdid il-Forzi Armati Niġerjani u pozizjonajnijom il-ġdijt sabiex jindirizzaw b'mod deċiżiv il-terroristi tal-Boko Haram. Fil-fat, il-żoni kollha tal-gvern lokali li kienu taħt kontroll il-Boko Haram f'Adamawa, Borno u Stat Jobe fil-Grigal tal-Niġerja reġaw enħadftum eh, il-ġdid. Persuni illi kellhom jitilqu minn djarhom reġgħu qed imorru bil-mod lura lejn komunitajiet tagħhom. Il-Gvern Federali għandhom pen illi jibni skejjel, sptarijiet, kif ukoll infrastruttura oħra illi kienu inqerdu minn terroristi li kienu qed jaħarbu. Fil-preżent l-attivitajiet ta' Boko Haram tnaqsu għal foresta simbiża u l-kapacità tagħhom illi jattakkaw naqqasnihom b'mod konsiderevoli. Boko Haram issa daret għall attakk fuq eh, eh, miri bħal swieq, moskeji, knejjes, fejn jużaw tfal innoċenti sabiex jisplodu literalment eh, dawn il-postijiet. Irrit nesprimi wkoll il-tħassib serju li għanna għas-sitwazzjoni allarmanti fil-Libja tan-naħat isfel li qed issir timebox strateġiku għall-Afrika u anke għall-Ewropa. Parti tal-art li mhix gvernata finħat isfel tal-Libja waslet għal bażar ta' armi li teddet is-sigurtà tar-reġjun ta' Saħel u Sahara. Kif ukoll ir-reġjun tan-naħa tal-Polen tal-Afrika u lil minnem għalhekk irridu insaħħu l-isforzi tagħna sabiex insibu soluzzjoni għal dejjem fil-kriżi Libjana. Sur President, in-Niġerja huwa pajjiż illi jħobb il-paċi u kellu rwol kritiku fil-ġestjoni tal-konflitt u anka fir-riżoluzzjonijiet fiħdan u l-barra mill-Afrika. Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Signor Distinti, li nibnu nżommu il-paċi kienet parti mill-politika barranija ta' Niġerja mill-indipendenza. It-truppi Niġerjani parteċipaw eh, fil-operazzjonijiet subreġjonali u reġjonali tal-ġus Uda sabiex inżommu l-paċi. Għalkemm kien hemm ċertu sfidi ta' sigurtà, in-Niġerja hija waħda mill-ewwel għaxar truppi li kontribwixxi fil-operazzjonijiet tal-paċi tal-ġus maquda madwar id-dinja billi jkun hemm impenn finanzjarju kbir. In-Niġerja eh, l-ewwel operazzjoni tan niġerja fiż-żama tal-paċi kienet fil-Kongo. Kien hemm 20,000 operazzjoni tal-ġus maquda fil-Kongo. Onuk. Dan kien fl-Ulju tal-1960 jiena kont privileġjat li kont membru, membru ta' dan il-kontingent. U dan kien ftit qabel xi tliet xhur qabel l-indipendenza ta' Niġerja. In-Niġerja partiċipat fil-Lonuk għal tliet snin u nofs biss. Ikkontribwixxiet fit-tielet l-ikbar forza nazzjonali f'Kongo wara l-Indja u l-Etjopja. Minem, hemm Minn dakinhar law il-Niġerja żammet preżenza fl-isforzi globali taż-żama tal-paċi. Il-Niġerja wkoll ipparteċipat fil-żamma tal-liġi u l-ordni wara eh, l problema li kien hemm fl-armata ta' Tanganyika fl-1964 fil-1979 u l-1982 is-soldati mill mill-infantry battalion ta' Nigeria kif ukoll reġiment ehm, ta' rekke marru ġewwa ċad bħala forza għal żama tal-paċi sabiex anka jimmoniteraw jagħmlu monitoraġġ ehm, il-waqfa tal Tal Mbagħad kien hemm ukoll l-ikbar kontingent fil-Ekomog li marru fis-Sierra Leone pala missjoni tal inforzar tal-paċi. Il-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent irkupraw partijiet kbar mill-pajjiż mir-ribelli u reġġi ritornat il-President eh, Tejan Kabax fl-uffiċċju fl-10 ta' frar 1998. Taħt eh, il-mandat tal-Unjoni Afrikana, in-Niġerja daħlet f'missjoni ta' zama tal-paċi f'Saw Tome u Prinċipe. Emmek il-National Parswedejna l-soldati biex jimxu mal-autoritajiet. Apart minn hekk in-Niġerja resqet il-personal tagħha fl-Rwanda u anke fir-reġjun ta' Darfur ġewwa s-Sudan sabiex inżommu l-paċi f'dawn iż-żewġ pajjiżi. Sur President, in-Niġerja apparti minn dan kellha l-kontingent tagħha f'dawn il-pajjiżi Afrikani f'Angola, fil-UNAVEM, il-missjoni tal-ġus Mauda, Namibia, il-Luntag, Mozambik, l-operazzjoni tal-ġus Mauda fil-Mozambik, UNAMOS, naħa tal-Ponenta Sahara, Minursu, Somalia, UNOSOM, u anka l-istrippa ta' użu fejn kien hemm il-grupp il ta' Ġusma Uda. Parlamentari distinti, sinjuri, l-immigrazzjoni mill-Afrika l-Ewropa. L-Niġerja tixtieq tirrikonoxxi u taqsam it-tħassib eh, li qed naraw mill-Unjoni Ewropea fejn qed nitkellmu fuq l-influss tal-migranti mill-Afrika. Dawn jidħlu mill-Baħar Mediterran u ħafna drabi jitilfu ħajjithom. Għalhekk, in-Niġerja tixtieq tikkolabora mal-Unjoni Ewropea sabiex tindirizza il-migrazzjoni illegali ġewwa għall-Ewropa. Il-Gvern Federali qed jagħmel sforzi kbar sabiex jindirizza din l-idea li timbotta li twassal għall migrazzjoni speċjalment minn niġerja li huwa pajjiż ta' tranzitu u anka ta' bħala l-aħħar pajjiż. Fil-baġit ta' din is-sena il-gvern jipprovdi aktar minn 500,000 impjieg għal min gradwa fil-professjoni tal-lima biss. Aħna qegħdin nikkollaboraw mal-istati u l-gvernijiet lokali sabiex insaħħu eh, iċ-ċentri tal-kisba ta' ħiliet biex bekk nkun nistgħu nħarġu l żgħażagħ fil-ħiliet vokazzjonali tagħhom sabiex huma jkun jistgħu jistgħu jiġu impjegati u anka l qudiem jimpjegaw. Aħna qegħdin nagħmlu sforzi wkoll biex niddiversifikaw l-ekonomija biex ikun hemm impetu għal bedja u anka l-isfruttar tal-minerali solidi sabiex ikun hemm aktar rikkezza u aktar impjiegi. In-Niġerja wkoll tilqa il-riżultati ta' summit ta' Valletta bejn l-Afrika l-Unjoni Ewropea fuq il-migrazzjoni. Hemmhekk kien jinkludi wkoll il-tnedija tal-1.8 biljun euro bħala fond ta' fiduċja ta' emerġenza sabiex nindirizzaw il-kawżi eh, ewlenin tal-migrazzjoni mill-Afrika għall-Ewropa il niġerja tkompli taħdem ma' dawn mal-pajjiżi fis-Saħel u l-Afrika ċentrali sabiex tkompli tistattometti mal dan il-fond ta' fiduċa għall-emerġenza u nidentifikaw il-proġetti għall-fondi mal-arkitekun. L-Aġenda Komuni fuq il-Migrazzjoni u mobilita illi Niġerja firmat fit-12 ta' Marzu l-2015 aħna fil-fatt konna l-ewwel pajjiż illi iffirmajna min-naħa tal-Afrika tas Sub-Sahara bħala dimostrazzjoni li aħna na spiritu pożittiv sabiex nikkooperaw mal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-migrazzjoni u l-iżvilupp. U għalhekk fid-daw ta' dan, jiena nixtieq li nipproponi it-neħija reċiproki tal-viża għal dawk li għandhom il-passaporti ta' diplomazija Niġerjana Eh, meta jattendu l-laqat u l-konferenzi uffiċjali ġewwa l-Ewropa. Il-ftehimiet ta' subi ekonomiċi, l-IPAs. L-IPAs e bejn l-Unjoni Ewropea, l-Afrika, il-Karibew u l grupp ta' Stati Paċifiċi kollha flimkien huma marbuta mal-Stati Afrikani tal-Ponent il-Komunità Ekonomika tagħha. Din għadha tittiġi firmata minn Niġerja u ftit oħrajn. Waqt eh, dawn il-negozjati tal-EPAs, il-Nigeria risqet ċertu kustjonijiet tekniċi illi huma importanti li nindirizzawhom. U anka nħarsu nagħtu konsiderazzjoni lejn id-differenza bejn iż-żewġ reġjuni bejn l-Ewropa u l-ECOWAS fil-qassam ta' teknoloġija u l-esperjenza fil-manifattura u l-Assoċjazzjoni tal-Manifatturi fin-Niġerja u l-Trade Unions Assoċjati qed qares u ċertu tħassib fuq l-impatt negattiv tal-IPAs fil-programm ta' industrializzazzjoni tan niġerja In-Niġerja qiegħda taħdem sabiex tindirizza il-lat minn dan il-lat minnaħa tagħha. Jiena l qed inħeġġeġ lill-msieħba tal-Unjoni Ewropea tagħna sabiex jindirizzaw il-tassib tagħna biex bekk ikun hemm Eh, ftejim ta' sobija ekonomika li tkun beneficjali b'mod reċiproku u tikkontribwixxi għal prosperità tan-nies tagħna. Dan dejjem fil-kontest ta' valuri u interessi komuni li jippromovu il-relazzjonijiet ta' kummerġ bilaterali. Serq ta' żejt u l-bankering illegali. Niġerja qiegħda twal edha tara sfidi ta' ser fiż-żejt unka l-bunkering illegali fid-delta tan-Niġerja <clears throat> kif ukoll il-kupru ta' fondi liċiti. Allura, hija xaġa importanti li resqu dawn il-kwistjonijiet magħkom, eżis parlamentari. Niġerja wkoll tixtieq li jkun hemm il-kooperazzjoni tal-Parlament Ewropew sabiex insaħħu l-isforzi tagħna biex niġġieldu dawn il-problemi aħna qegħdin nippruvaw nerġgħu nġibu s-sigurtà, nwaqfu l-korruzzjoni kif ukoll il-kriminalità. Dana mhux biss ħajsir billi jkun hemm stabilità soċjali fin-Niġerja, imma anka eh, bekk nkunu nistgħu nerġgħu niftħu l-bibin tagħna relazzjonijiet ekonomiċi sħaħ mal-Ewropa u mad-dinja sabiex dawk li jkun jixtieq jinvestu fil-pajjiż tagħna ikollhom opportunità kbira u għalhekk nkunu nistgħu s sigurtà tal nistana u l-investimenti li jidħlu ġewwa Niġerja. Sur President, id-dinja kollha dan l-aħħar ingħaqdet eh, ġewa Parigi Franza, għal eh, konferenza tal-bidla fil-klima, il-COP 21. Kien hemm approċ pożittiv għal din il-kwistjoni u wasalna għal deċiżjonijiet li huma aċċettati, aċċettabbli il-tmexxejja dinji tad-dinja eh, tkellmu fuq pjattaforma komuni fejn indirizzaw l-effetti devastanti tal-bidla fil-klima, b'mod partikolari fil-pajjiżi eh, li huma nqas privileġġjati madwar id-dinja kollha. Waqt dan l-avveniment eh, li tant huwa importanti globalment, jiena tkellimt fuq il-pożizzjoni ta' pajjiżi fuq il-bidla fil-klima. Jiena nixtieq nerġa' ntenni hawnhekk illi ċertu teddidiet serji fis-sigurtà u l-iżvilupp tan-Niġerja. In-Niġerja qiegħda tħares lejn il-nixfa fil-lak ta' ċad u din ħajkollha konsegwenzi enormi fuq il-persuni li jgħixu madwar dan il-lag. Għaliex ħajjithom għal ġenerazzjonijiet tagħha kienet tiddependi mir-riżorsi ta' dan il-lag. Dawn ir-riżorsi qegħdin jispiċċaw malajr u qed iwassal għall-komunitajiet sħaħ ehm, mingħajr impjiegi. Sur President, importanti nsemmu illi il-stati kollha tal-Lake Chad qegħdin jaffaċċaw l-effetti tal-bidla fil-klima. B'mod kollettiv aħna qegħdin taħt obbligu li naffaċċaw dawn il-sfidi komuni. l-isforzi kollettivi tagħna jista' jkun qas ikunu biżejjed peress illi għandna il-problema ta' fondi, ta' teknoloġija u anka il-persuni li għandna bżonn sabiex insibu soluzzjonijiet tajbin. Għalhekk, aħna qegħdin nitolbu għal azzjonijiet globali eh, sabiex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Dawn ħajkunu pala parti biex insolvu l-kwistjonijiet li qed jaffaċċa pajjiżi jaffaċċaw il-pajjiżi li għandhom bżonn riżorsi ta' l lak ta' ċad. Dan l-isforġ biex insibu soluzzjoni għal din il-problema n-Niġerja ikkontribwixxi somma ta' 5 miljun dollaru Amerikan illi diġà qed tibda tintuża eh, biex isir studju holistiku tal-trasferment tal-ilma eh, mill-Kongo Basin għall lak ta' ċad. Dan l-istudju rivela il-proġett se jkollu bżonn eh, se jkollna bżonna li somma ta' 15 biljun dollaru Amerikan biex investu. Jina nixtieq ngħid li dan l studio qed jindika illi il-proġett tal-rak ta' ċat jista' jkollu ħafna benefiċċji għal dan l-investiment il-kbir. Speċjalment jekk isir mis-settur privat għalhekk dan l-isfond jiena nixtieq nistieden il-Parlament biex tuża r-riżorsi tagħha u tejna biex nilħu dan il-proġett. Sur President, membri tal-Parlament Ewropew, mistiedna distinti, sinjuri, jiena għal darboħra nixtieq nesprimi b'kull umilta l-apprezzament tiegħi lill-President tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew, il-mexxejja Ewropej u il-nies kollha ta' dan il-kontinent għal dan l unur illi tajtu lili. Kif ukoll lill-persuni kollha ta' Niġerja biex nindirizza din is-sezzjoni plenarja fil-wieħed mill-ikbar gruppi ta' demokrazija fid-dinja. Jiena nixtieq nirringrazzjakom il qalb għal dan l-onur. Grazzi.

dan l-appoċ kollu għal-ħidma tal President Bohari. Jien għal darbohra nixtieq nirringrazzjah fissem il-kollegi kollha grazzi ta' l impen minnaħa ta' pajjiż tiegħek anka biex tilħaq l-obligi eh, internazzjonali ta' ġusma Uda. Grazzi.